Jekk ma tkomx kummenti nistgħu ngħidu li din il-ħatra se tkun aċċettata. Nikkoreġu dak li intqal fl-24 ta' Ġunju fis-satej ma kien hemm l-ebda talba. Biex ovvjament namlu naddu vot fuq